So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Il-Warlof Senar għandi komunikazzjoni il-kollega Aukel Sajtstra daħal fil-grupp NFN fit-8 ta' settembru skont il-kodiċi tal-Parlament Ewropew